So, jetzt hat Federica Mogherini die Gelegenheit zu antworten. Issa, Signora Mogherini, grazzi ħafna jena nishtiq ninaqat miegħek biex nilqaw il-ħbib tagħna hawnhekk. U bħalma qed dan ukoll huwa riżultat konkret tal-ħidma li x-kultant nagħmlu anke b'mod siket imma ikun hemm riżultati tajbin. Qed neħu gost li qegħdin hawn. Mela, ħansemmi xi punti li inti qajjimt Jina qed nara li għaw sensazzjoni ta' sieda f'din il-kamra ħaġa tajba u jina inserra fuqa. Għaliex palma semmew uħut minnkom din il-ħidma kienet waħda kollettiva li issa titlob segwitu kollettiv sabiex nassiguraw li mill-vizjoni għaddu għall-azzjoni. L-ewwel net kien hemm saqsa jekk nenfasizzaw aktar fuq il-valuri u l-interessi u nkella jekk aħna naħsbu xiktar dwar il-valuri u interessi tagħna għal-ġejjieni, il-bażi tal-istrateġija, l-indikazzjoni ċara tal-istrateġija hija li l-valuri u l-interessi tagħna huma simili ħafna. Hemm element wieħed fuq il-valuri tagħna li tenfasizza din l-istrateġija. Iġifieri sabiex l-azzjoni tagħna tkun konsistenti hemm bżonn li nkunu ehm, rib tal-valuri tagħna fil-politiki interni tagħna u anke fit tinġiba tagħna. U dan huwa wieħed minn l-elementi li intom semmejt, semmejtu. Strateġi kwalunkwe strateġija globali tibda d-dar. U kwalunkwe kredibilità nsibuha fit-teddit intern tagħna. Għalhekk, Dawn huma momenti diffiċli għall-Unjoni Ewropea għalhekk huwa importanti li naħsbu dwar responsabiltajiet komuni lejn iċ-ċittadini tagħna kif kollha l-kumplament tad-dinja. It-tieni net semmejt il-valuri u l-interessi li huma hawnhekk l-istess, ejja naħsbu dwar ir-reżiljenza li hija fil-qalba tal-istrateġija tagħna. Bħalma semma anke fl-ewwel intervent. Reżiljenza tas-soċjetajiet li għandna madwarna Iva, dan huwa investiment fis sigurtà tagħna stess u meta aħna nsemmu r-reżiljenza tal-soċjetajiet ma nsemmux is-saħħa tal-istituzzjonijiet biss, imma r-reżiljenza tal- ta' soċjetà li tinkludi ehm, dawk li defendu drittijiet il-post għal kull ċittadin fis-soċjetà. B'dan il-mod qegħdin wieġbu għal valuri tagħna biss jew kella anka l-interessi tagħna. Jiena nemmen u l-istrateġija jirrifletti dan l-indikazzjoni komuni li f'dan il-każ kif ukoll f'ħafna każijiet oħra jekk aħna nimxu skont il-valuri tagħna inkunu qegħdin wieġbu wkoll għall-interessi tagħna. U nagħmlu żball jekk naħsbu li dan imur kontra. It-tielet punt jiena nixtieq nirreferi għal xi ħaġa li semmejtu uħut minnkom. Waħda negattiva u punti ieħor f'sens pożittiv. Fuq dak li msejjaħ train and equip jew inkella l-bini ta' kapaċità fuq l-iżvilupp tas sikurtà u l-iżvilupp. Iva huwa minnu li domna tliet snin biex naslu għalija. Il-biraħ il-kolleġġ palma forsi tafu adotta l-pakket fuq il-bini ta' kapaċità fuq is-sigurtà u l-iżvilupp u nixtieq ngħidilkom mod ċar li dan din miex maħniex edin nużaw lodot li għanna f'approċċ sigurtaj u militari għas xej. E, dan huwa xi ħaġa li l-ħbieb Afrika, eh, ħbieb tagħna eh, qed jgħidulna eh, fl-Afrika li jekk f'territorju, jekk fis-Saħel, jekk fin-Niġerja jew f'postijiet oħra, ikollok nuqqas ta' sitwazzjonijiet bażiċi ta' sikurtà tista' tagħmel l-iżvilupp kollu li trid imma ma tasal ma jasal qatt u meta jasal ma jkunx effettiv. Għaliex id-dritt bażiku ta' sigurtà jrid ikun imħares. Dan ma jfissirx li qegħdin E, nċaqalqu il-rizorsi minnaħa għall-oħra, imma sempliciment li il-rizorsi tagħna rridu nużaw b'mod koerenti u nwieġbu għall bżonnijiet tal-popolazzjonijiet li qegħdin naħdmu magħhom. U il-messaġġi kollha li qegħdin nirċivu huma li aħna rridu rridu naħdmu wkoll fuq sigurtà e kif naħdmu fuq id-żvilupp. M'hemmx sigurtà mingħajr żvilupp imma m'hemmx żvilupp mingħajr sigurtà. Issa dan irridu nbidlu l-klim fil-fatti u jiena naħseb li l-pakket li adottajna il-bira hija xi ħaġa importanti immens fil-kapaċità li nimplementaw parti mill-istrateġija tagħna. Irridu nagħmlu dan b'mod korenti u eh, integrat. Mistoqsija speċifika dwar parti mill-istrateġija li tirriferi għal fatt li l-istati membri jistaw jiġu mitluba e, jew imġela li kontribwixxu b'mod attiv għal xi politika speċifika e, li titiġi determinata fl-imkien. Iva, hija parti minn strateġija li ħsibna fija b'attenzjoni, kif tistaw timmaġinaw, u twieġeb għal fat li minnaħa għanna bżon li konna ċertu unità mhux biss bejn 28 stat membru imma wkoll l-istituzzjoni differenti inkluż dan il-Parlament. U dan huwa propju dak li si fil-qafas tal-istituzzjonijiet komuni, imma jista' jkun hemm okkażjonijiet fejn jista' jkun li konna bżonn jew rridu ninkoraġġixxu wieħed jew grupp ta' stati membri jew inkella anka xi delegazzjonijiet parlamentari sabiex jikkumplementaw il-ħidma li nagħmlu flimkien jista' jkun hemm xi valur miżjud speċifiku nistgħu nġibu flimkien, imma l-importanti huwa li dan isir b'mod ikkoordinat e, eh, brabta ċara u trasparenti ma' deċiżjonijiet komuni u l-approċċi komuni u nirrapportaw lura għal dawn l-istanzi komuni. Għalhekk jiena ma nibżax minn inizjattivi kemm ta' delegazzjonijiet parlamentari kemm ta' gruppi ta' stati membri, anka gruppi ta' kummissarji li meċi mmexxi wkoll E, qudiem il-parlamenti jew kella pajjiżi oħra l-importanti huwa li dan kollu ikun f'qafas komuni u lejn għan komuni. Ma rridux nibżaw minn valur miżjud, anka meta dan ikun parzjal L-importanti huwa li din tkun e, parti minn politika e, koerenti. ħafna minnkom semmew li hemm bżonn bażiku li ċ-ċittadini Ewropej jiġu garantiti dritt ta' sigurtà. U dan jitlob li l-Unjoni Ewropea taġixxi bħala Unjoni Ewropea ġifir maquda. Għalhekk, hemm suġġeriment li jiena ma nsegwix li semmej semmu minnkom. Hemm min qal li hemm bżonn li nikkunsidraw aktar opinjonijiet li huma kontra li naħdmu il-kol flimkien. Ġudu tisimaw dawk li għajdu li il-mod tal-Unjoni Ewropea eh, miex it-tajba. Le, jina mux ħanisma dan il-leħen f'dan il-qasam, għal xekkem qasam fejn huwa ċar daqs il-kristalli sigurtà ta' ċittadini Ewropej titlob l-azzjoni Ewropea u għapropju il-ħidma li namlu fid-dinja. Memx qasam wieħed fl-azzjoni esterna fejn stat membru waħdu kemm jekk qed nitkellmu dwar l-ikbar, l-iżjed b'saħħtu, l-iżjed għani, l-iżar stat membru huwa aktar effettiv waħdu mill-li flimkien. Le, kemm jekk aħna xed nitkellmu fuq ġila kontra terrorizmu dwar l-iżvilupp, migrazzjoni, ġestjoni ta' migrazzjoni. M'hemmx qasam wieħed fejn hemm pajjiż li huwa aktar b'saħħtu waħdu milli flimkien. U jiena nemmen li ċ ċittadini tagħna f'dan il-qasam din it-jarawa mod ċar ħafna il-treddidiet huma globali, l-opportunitajiet huma globali. Il-pajjiżi tagħna il-koll meta mqabbel mal-kumplament tad-dinja huma pajjiżi żgħar. Ara maħniex qed ngħixu fl-era tal-imperi, inna xi żewġ sekli u rridu nqumu naraw realtà x'inhi. Il-saħħa tagħna hija l-Unjoni Ewropea fid-dinja u l-imsieħba tagħna matwar id-dinja tiraw b'mod ċar jirrikonoxxu x'inhuma x'inhi s-saħħa tagħna fid-dinja. Imma kultant din is-saħħa ma nirrikonoxxuhiex fl-Unjoni tagħna. Imma rridu noħorġu minna di u nużaw is-saħħa tagħna. Għax tista' tkun b'saħħtek imma jekk ma tużajiex għal xejn Għalhekk jiena naħseb li bħalma qalu uħut minnkom nistiridu nużaw l-istrateġija tagħna biex inbidlu il-viżjoni u l-azzjoni ta' eh, attur globali konfidenti. Naf li uħut minnkom qalu li din l-istrateġija hija ambizjuża iżejjed, mhijiex realistika, hemm min qal li hija realistika żejjed u mhix ambizjuża biżejjed. Għanna bżon iż-żewġ affarijiet, għanna bżon realizmu u ambizjoni. Anka minħabba l-fat li l-affarijiet jinbidlu. Kemm internament kif ukoll internament u esternament. Modi li jaqqas konna noħolmu ftit xurilu. Imma xirridu namlu, nirreagġixxu għal affarijiet li jiġru postiħor jew inkella nippruvaw niffurmaw il-bidla li hemm madwarna aħna stess. U jina nemmen li għandna l-odot kollha, is-saħħa kollha, jekk għandna rrida politika li nagħmluha eżattament bl-istess mod li jixtiequ nagħmlu dan iċ-ċittadini tagħna. Grazzi ħafna, ngħaddu għal punt li bisimgħu naħseb fidejn il-Presidenza Iva, fidejn il-Presidenza.